fil-11 nofs. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna wara rapport minnaħa ta' Sur Buti dwar strateġija effettiva tal-materja prima l-Ewropa. Sur Butikofa, Kofa, jek joġbok. Mikro. Grazzi ħafna. Sur Viċi President, eżis kollegi, jena nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja lil kulħadd speċjalment li xedaw rapporters tal-Kumitat tal-Industrija u anke tal-Kumitat l-oħrajn li ħadmu magħna, speċjalment il-Kumitat Ambjentali, lill-Kummissjoni kif ukoll il daw kollha fih dan is-soċjetà ċivili li taw il-kontribut. Grazzi lilkom ilkoll. Fil-fatt il-politika tal-materja prija hija waħda mill-iktar sfidi importanti politiċi li għandna iżda fl-istess ħin hija waħda mill-iktar mill-ikbar opportunitajiet li għanna fidejna. Jina dan is-suġġett f'din l-aħħar sena u nofs vera kien għal-qalbi u jiena konvint illi jekk aħna ikonna politika ċara iżda strateġija ta' innovazzjoni skem ċar kif ukoll b'saħħit aħna jistgħu verament ikollna ħafna suċċess minħabba li jekk aħna nixtiequ li nkunu effiċenti, nużaw l-riċiklaġġ, naturalment dawn huma strateġiji importanti ħafna li aħna nistgħu nibbażaw ruħna fuqhom ħalli bekk il-kompetittività tal-ġejjin għandha tkun ibbażata fuq din l-istrateġija ta' innovazzjoni. It-tiena ħaġa nixtieq ngħid, jekk aħna rridu nistabilixxu ċertu għajnijiet, mhux f'dak li għandu x'aqsam biss l-istrumenti iżda għanijiet fihom infushom jiena naħseb li huwa importanti ħafna f'dak il-kuntest li nanalizzaw fuq il-kwistjoni fija nfusa u aħna fil-fatt nippruvaw nistabilixxu ċertu skadenzi u ċertu fejn bej l-istati membri ħalli norganizzaw irwieħna ħafna aħjar ħalli nassumu iktar responsabilità. Naturalment maċxija effettiva hija importanti ħafna sabiex ħana jista' jkollha suċċess f'dan il-qasam. Il-materja prima minerali hija daqsant importanti bħal gas, zejt, kif ukoll materja prima illi tintuża l-produzzjoni għall-enerġija u elettriku però din it-tip ta' materja prima taċċet ma tawa ta' sekku importanti għal din raġuni rridu naraw x'bidliet nistgħu nimplementaw. U hemm bosta strumenti li aħna permezz tagħhom nistgħu immexxu eh, dawn il-programmi f'dan għall-lan ta' t-tip ta' situazzjoni tal-materja prima. Għana nixtiequ li fil-fatt il-Kummissjoni tagħmel lista tal-materja prima illi hija diffiċli sabiex ikollok aċċess għaliha, ħallimba taħna nkunu nistgħu jkollna ta' strateġiji effettivi fuq eh, dan sabiex intejbu l-katina tal-provista. Aħna nafu wkoll illi favur l inizjativa tal-Kummissjoni pereżempju favur subija ta' innovazzjoni ħalli bekk ikollna iktar effiċjenza fl-uża tal-materja prima Aħna ħadna gost li waslet fej waslet il-Kummissjoni, iżda kien hemm ċertu stati membri li waqfuha. Aħna nafu l direzzjoni eh, ġenerali, il-ċentru ta' riċerka konġut kif ukoll is-servizzi diplomatiċi. Importanti li wkoll kemm huma jingħaqdu flimkien ħalli bekk inkunu koerenti ħafna fuq l-istrateġija. Aħna nabżonn li jkollna roadmap dwar materja prima sas-sena 2005 15 skużawni għabbażi tal-rapport tal-Parlament Ewropew u aħna nixtiequ illi l liġijiet li aħna diġa għanna anka f'dak li għandu xaqsam l skart u r-riċiklaġġ dawn għandhom ikunu implementatik kif suppost. Il-tirat punt li nixtieq nitkellem dwaru huwa dwar il-dimensjoni barranija tal-politika tal-materja prima u jiena naħseb illi fil-fatt aħna nixtiequ illi jkollna din l-istrateġija ta' kooperazzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi jkun hemm naraw illi fil-fatt aħna Ikun hemm fil-prezzijiet f'dak li għandu xaqsa materja prima li tiswa ħafna mill il-pajzi pajjiżi li huma l-inqas sviluppati u viċi versa, jiena naħseb ukoll illi f'dak li għandu x'aqsam il-materja prima tkun importata minn dawn il-pajjiżi, aħna rridu naraw li fil-strateġija nippruvaw nassumu kemm jista' jkun responsabilità dan ifisser li fil-investimenti li aħna qegħdin nagħmlu f'dawn ir-riżorsi f'pajjiżi terzi kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-organizzazzjonijiet l-oħrajn li huma kompetenti rridu jaraw li aħna verament qegħdin nagħmlu kontribut għall-iżvilupp u eh, kontribut tal-iżvilupp tal-pajjiż u jiena naħseb illi fil-fatt rridu noqogħdu attenti ħafna ħalli naraw illi nimxu fuq il-prinċipju ta' publish what you pay fil-fatt. Ħalli bekk naraw li din il-politika ma tkunx biss eh, fl-interess ta' dawk illi qegħdin jibbenefikaw mill-beħ ta' din materja prima, iżda e bekk aħna nippruvaw innaqsu l-abbuż u d-distorzjoni fuq is-suq. Jiena ċert l-Unjoni Ewropea tista' eh, tirranġa l iżbalji li bħalissa hemm fuq livell internazzjonali ħalli bekk tmexxi l politika tal-materja prima ħalli bekk nagħtu kontribut importanti u pożittiv ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna issa jmiss lill-Kummissarju Tajani kieġbu. Presidente. Grazzi President, membri onorevoli l-ewwel nett Nixtieq nirringrazzja mhux biss formalment lill-Onorevoli Butikofer għal test li fassal, iżda nixtieq nirringrazzja wkoll il-membri onorevoli kollha li ppreżentaw opinjonijiet fuq din fuq dan ir-rapport. Għaliex ir-riżultat li nkiseb naħseb li huwa riżultat pożittiv ħafna u konformi mal-azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea sabiex nifrontaw strateġikament din il-problema importanti ħafna tal-materja prima. Għalix etnajt li dan il-rapport konvinċini u għalix etnajt li konformi ma l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea. Ġifiri qed issaħħaħ il-politika tal-kooperazzjoni komuni magħna bejn il-Parlament u l-Kummissjoni f'din is-settur importanti. Dan għaliex ir-rapport ħares stampa ġenerali l-problemi li jistaw naffaċċaw aħna u t tininet għaliex nistaw niksbu bilanċ bejn lażliet politiċi kollha u tielet net għaliex fih suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet konkreti u interessanti ħafna li huma ta' kontribut għat tfassil u t-titjib ta' din l-istrateġija. Fil-bidu ta' diskors tiegħi qed li nqis li l-kollaborazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni hija importanti, hija xi ġewlenija u inna xhur issa naħdmu flimkien ma' l-Onorevoli Butikofer u membri onorevoli oħrajn. Rubik Florence, Sur Butikofer u l-aħħar proposta mill-Kumitat ITRE għal proġett pilota għall-2012 għat-waqif ta' netwerk ta' kompetenzi fuq il-materja prima rari, naħseb li dan jista' jkun kontribuzzjiwi wkoll għal din il-proposta biex nkomplu sħobija fil-ġejjieni għall materja prima. U għalhekk huwa importanti li jkun hemm l-involviment fuq livell politiku tal-istituzzjonijiet kollha. Huwa ċar dan. Ir-rapport jiddeskrivi dan il-punt ċar u jien nħoss li dan huwa element importanti ħafna u laqatni dal-għodu meta kont qed nivvjaġġa eh, minn Munich u kont qed naqra dan ir-rapport u tina stampa ċara eżatt kif il-provvista tal-materja prima qed issir bħala ostaklu għal kompetittività u għall impriżi tagħna. U laqtitni meta l-onorevoli Butikofer jikteb li l-spejjes amministrativi, meta mqabbel ma l-spejjes totali, hija ikbar mill-kwota tal-salarji u l-liħ tal-ħaddima. U dan xifisser? Ifisser li l-prezz ħajizdi tas setturi kollha. U nixtieq nisħaq fuq uħut mill-aspetti ewlenin ta' din l-istrateġija fuq tliet pilastri ġifiri l-provesta barra mill-Unjoni Ewropea fiħdan l-Unjoni Ewropea l-effiċenza ta' l-użu ta' rizorsi li huma elementi indispensabli fl-opinjoni tiegħi. Jina konvint li l-Parlament jaqbel miegħi u kontent li l-Parlament jaqbel miegħi. Dan huwa importanti biex nagħmlu progress fis-setturi kollha li huma msemmija fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal materja prima u biex dan nsem eh, nkunu nistgħu neħquh irridu naraw il-katina kollha tal-provista l-estrazzjoni, tħaffir l-materja prima, il-ġbir u anki s-sostituzzjoni. Nunużaw materja prima flok oħra. U bekk dan jista' jkun ta' stimolu importanti biex nkun nistgħu nwettqu eh, mod konvinċenti u passi pożittivi l qudiem f'dan is-settur. U l-Onorevoli Butikoffer tkellem fuq xi riservi u xi perplessitajiet ta' xi stati membri iżda issa morna lilin minnhom u l-Kunsill tal-Kompetittività fetaħ il-bibin bera għal din l-inizjattiva tagħna. U naħseb li issa importanti naraw kif nistgħu naħdmu flimkien fuq dan fuq din l-Innovation Partnership. Suġġett ieħor fil-rapport u li tkellem fuq is-Sur Butikofer hija l- kwalità tal-materja prima u nafu li dan huwa ta' tħassib kemm fuq il-livell kummerċjali kif ukoll fuq aspetti oħra mal-Istati Uniti u l-Ġappun bdejna l-ewwel passi lejn kooperazzjoni aktar sfiqa f'dan is-settur. L-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea kemm fl-istrateġija Afrika Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pjan konġunt impenjaw ruhom li jaħdmu għal viżjoni koerenti għall iżvilupp tal-istrazzjoni tal-materja prima biex kun tista' tappoġġa l-kapaċitajiet Afrikani fuq livell nazzjonali, sottoreġjonali u nkella kontinentali. Il-konferenza fuq livell logħli bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea fuq il-materja prima li ser seħ nar l-ewwel ta' Deċembru ser turi tnedija politika meħtieġa l-impetu politiku meħtieġ biex immexxu l-qudiem dan il-partenarjat. Ir-Russja tkun preżenti wkoll u anke l-Afrika l-Amerika t'isfel Zort ċili ġunju li għadda u dawn huma punti li qed naħdmu dwarhom u għamilna wkoll ftejm mal-ċili qed naħdmu biex nifirmaw fix-xhur li ġejjin sal-aħħar ta' din is-sena anke mal-Arġentina u l-Brażil. Nixtieq nfakkar li ċili huwa wieħed mill-produtturi ewlenin ta' litium u litium ta' kwalità għolja. Rapporti semmi dan il-punt u dan dan il-ftejim intlaqa b'entużjażmu kbir. Kanna ftejim mal-President tar Repubblika tal-dan il-pajis ta' ċili u anke mal-Unjoni Ewropea u dan juri il-relazzjoni li hemm mal-Unjoni Ewropea. Fuq is-sostenibilità hemm bżonn li nkomplu mal-isforz li bdejna biex nkun nistgħu nżewġu l-estrazzjoni mal-ħarsin tal-ambjent Biex dan nagħmluh min-naħa rridu nibbażaw fuq il-politika ta' riċerka u innovazzjoni u f'dan is-settur jiddependi wkoll kif ħanamlu l-politika ta' ċess tal-użu tal-artijiet u l-estrazzjoni ta' minerali frispett tal-ambjent dejjem. Għalhekk qed naħdem brabta tajba ħafna mal-Kummissarju Potocznik dan huwa settur li jaqa' taħt kompetenza tal-Istati membri iżda l- kummissjoni tista' tkun ta' mediatur u responsabilta kifet tibqa' xorta tal-istati membri. Fil-ġimgħa d-dieħla ħnibdew nitkellmu fuq l-effiċjenza ta' riżorsi fejn ħajkun hemm risposti konkreti, speċjalment fir-rigward ir-riċiklaġġ tal-materja prima. L-eżempju li semmejt huma biss uħut mis-xogħol li qed nagħmlu u nixtieq ngħid lill-Parlament Ewropew li qed naħdem intensament ukoll mal-Gvern Żvediż li organizza f'din is-sede ukoll ftiċurilu qabel waqfa tas-sajf laqgħa importanti fuq il-kapaċitajiet ta' estrazzjoni għal materja prima f'Barents fil-Baħar ta' Barents u eh, ħanżur ħankun prezenti f'din il laqgħa u nixtieq infakkar li ħajkun hemm ukoll preżenti l l ol esponent ta' Greenland u koll biex bekk nkun nistgħu naffrontaw din dan is-suġġett tal-materja prima. Min-naħa ta' Greenland huma lesti li jimxu magħna f'din it-triq biex nkun nistgħu naslu għal studju ta' strateġija fuq medda twila ta' żmien fuq il-materja prima. Dak kollu li qed nagħmlu u nixtieq intenni li din huwa importanti ħafna, niskuża ruħi tal-li domt iktar mill-li suppost, iżda dan l-argument huwa importanti ħafna u suppost għandna nagħmlu dibattitu propju dettaljat fuq dan. Għalhekk din ir-rabta li għandna bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea ħatati l-frott biex bekk nkun nistgħu nagħtu tweġiba konkreta lill industrija mingħajr ma nagħmlu tkasbir ambjentali. Grazzi. Grazie, signor Tajani. Now I have Grazzi ħafna sanna sur Brock jek joġbok. Ista mhux qed naraħ hawnhekk fil-kamra l-internet u nissa nistgħu għas-sinjura jastram. Sur President, Sinjuri, jena nishti illi l-ewwel nett nirringrazzja ħafna s-Sur Butikover ta' dan ir-rapport bħala rapporter għall korrenza tal-politika, rappresentanta permanenti, jiena fil-fatt nixtieq ningrazzja ħafna lill kumitat ITRE minħabba illi verament huma qisu ħafna mill-elementi min-naħa tagħna. U minħabba illi fil-fatt is-Sur Budikofer qiegħed jgħid illi f'dak li għandu x'jaqsam il-materja eh, prima dan huwa suġġett ta' importanzi ta' importanza kbira. Il-ġnus maquda qiegħda tqis li s-sena 2050 ħajkonna zida ta' 300 fil-mija. Dak l-għandu xaqsam id-domanda tal-materja prima. Għal din raġuni naturalment dak l-għandu xaqsam din id-diskussjoni flimkien ma' politika ta' svilupp koerenti dawn huma affarijiet importanti. Nixtieq nsemmilkom eżempju, il-pajjiżi tal qed jiżviluppaw qegħdin jittilfu minħabba ċertu prattiċi abbużivi qed jitolbu ħafna materja prima u ħafna flus ukoll u qegħdin nismaw illi qegħdin jitilfu madwar 80 biljun dollaru u meta aħna fil-fatt inqablu dan ma' situazzjoni fl-Unjoni Ewropea aħna naraw li aħna din nitilbu kważi 8 biljun dollaru is sena Għad raġuni dak li aħna nistgħu nikkontribwixxu jisu qatra fl-oċean fil-fatt. Għad raġuni aħna rridu nisqu iktar fuq l-inizjattivi ta' trasparenza. Naraw kif kienu wanka fl-IT. U jiena nilqaw kol dawn il-proposti ta' juna anka fil-qafas ta' program ta' azzjoni konġut għal għal-għanijiet ta' għajnuna għall-Afrika. U nafu illi kull euro fil-fatt illi qed ikun investit jista' iwassal għal valur miżjud ta' 10 euro f'dar pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jiena naħseb li nistgħu ngħidu illi għajnuna effiċenti ħafna tista' tagħmel ħafna iktar anke f'dan il-kuntest. Ningrazzjak. Grazzi ħafna s-sur eh, Lange. Mada li xrajtu zdawek kijat jek joġbok sur Lange. Grazzi ħafna sur President, il-rapporter, anka minna ħatijaj nishtiq ringrazzaħ minn qalbi għal-rapport dettaljati li prezentanna. Sur Komissarju, il-politika tal-materja prima hija essenzjali importanti ħafna l-industrija Ewropea U anke dak li għandu x'aqsam id-dimensjoni tal-kummerċ xi ħaġa illi dan is-suġġett huwa ta' importanza deċiżiva għal dan kollu. Jiena naħseb illi anke dak li għandu x'aqsam politika tal-materja prima aħna rridu naraw illi dan ikun ibbażat fil-politika industrijali tal-Unjoni Ewropea u jiena naħseb illi hemm żewġ punti illi huma importanti u deċiżivi ħafna. L-ewwel nett aħna naħsbu li meta aħna nkunu nistgħu niskuraw id-domanda tal-materja prima grazzi għal eh, ftehim ma l tagħna aħna nistgħu nagħmlu dan biss jekk aħna naħdmu b'mod raġonevoli ma jistax ikun li l-kumpaniji Ewropej fil-fatt jintaxxaw u jimponu kondizzjonijiet ħżina ħafna fuq il-ħaddima tagħhom għal raġuni aħna naħsbu li jekk aħna nixtiequ li jkun iktar materja prima aħna rridu naraw li jkun hemm standards ambjentali kif ukoll standards tal- tal-rispett tad-dritt tal-bniedem li jkunu dejjem ippreservati u aħna rridu naraw li aħna rridu ma nqisux il-pajjiżi li minnhom ġejjin din il-materja prima għal f'dawn il-pajjiżi illi qegħdin għadin minn kriżi biss irridu noqogħdu attenti li daw il-flus illi huma qed daħlu mill-materja prima tintużax għal gwerer u għal azzjonijiet illegali. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna qegħdin naraw illi anke f'dak li xaqsam l-emissjonijiet u l-footprint dan kollu. Aparti minn hekk aħna ma nistgħux nimportaw ukoll materja prima illegali kemm għall benefiċċji tagħna kif ukoll għall kostituzzjoni tagħna iżda fl-istess ħin aħna rridu ntejbu l-kontrolli tal-materja prima li qed tidħol fl-Unjoni Ewropea f'dak li xaqsam il-portijiet eh, fl-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm persuna waħda biss li qed tikkontrolla l-materja prima di żgur mhix ħataħdem tajjeb għal raġuni hemm bżonn li ntejbu l-esportazzjoni, iżda fl-istess ħin aħna rridu naraw li dawn l-istrutturi eh, ta' monopolju u ta' oligopolju f'dan il-qasam jitneħaw għal kollox għal din raġuni li naħseb li sur kummissarju aħna meċin fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Lange. Grazzi ħafna, Signora Melki, sissa. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, Aziz rapporter, l għonnet nishtiq ningrazzja ħafna tal-rapport tiegħek, tal-strateġija li prezentajt inna kif ukoll tal-kollegi kollha li taw kontribut naħseb li għawek għandna dokument siwi ħafna tajjeb ħafna u naħseb li nistaw nkomplu nimxu l qoddim ta' li diġà għandna, speċjalment jekk inħarsu li krizi ekonomika li aħna din minna minnha bħalissa. Ħaġa li aħna s-soltu ma nagħtux każa hija li aħna dinna raw l strategija anzi il-kriżi li jmiss li jisa qed tiżviluppa, imma jekk aħna niżviluppaw l-istrateġija li għandna bżonn issa nkunu nistgħu ninsolfu l-problema qabel ma tikber iżejjed minħabba naturalment għandna dan il-preċedent li jiswa qed jinħoloq dak għandu xaqsam il-materja prima u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U rridu nkunu konxi wkoll fuq il-vulnerabilità tal-Unjoni Ewropea u d-dipendenza tagħna fuq dawn il-pajjiżi għal materja prima u rridu naħsbu daqsxejn iktar ukoll dwar dak li aħna nistgħu nagħmlu bl-iskart fl-Ewropa. U jiena nixtieq illi nitlob għal iktar innovazzjoni għal bekk aħna nifukaw ħafna iktar fuq il-modi ta' kif aħna nistgħu nisaw il-materja prima illi aħna diġanna fl-Unjoni Ewropea jien naħseb li din l-istrateġija rridu naħdmu fuq iktar fid-dettall ħalli nkunu iktar prattiċi. U naħseb illi aħna rridu nindirizzaw ukoll dan iċ-ċaqliq eh, fil-viżjoni tagħna f'dak li għandu x'jaqsam l-ekonomija u l-kriżi li bħalissa għadha għaddejja aħna għandna bżonn illi nimponu ċertu bidliet anke f'dak li nixtaqsal ta' kif iġiburuhom iċ-ċittadini, il-mudell ekonomiku tagħna, il-metodi ta' tmexxija mhux biss irridu nitkellmu fuq il-sistemi bankarji u riformi finanzjarji, iżda aħna rridu illi nibdlu l-ewwel qabel kollox mod ta' kif aħna nintaxxaw ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nħeġġu l-ċittadini tagħna ħalli jixtru prodotti li jistgħu idumu jużawhom iktar u li huma iktar favur l-ambjent. Jiena naħseb li dak kollu li aħna għandna nagħmlu għandna nagħmluh b'rispett ta' natura minħabba li ħafna drabi aħna nkunu qed nieħdu deċiżjonijiet ta' malar wis anke dwar dawk iż-żoni illi mhumiex mibsusa u l-użu tagħhom, però ħafna drabi aħna nkunu qegħdin pereżempju eh, ngħixu fuq eh, qegħdin ninjuraw il-potenzjali ta' illi għandna fil-pajjiżi tagħna stess aħna kena ħafna proposti minn bosta kollegi differenti u nittamaw li dwar proposti jitihdu u jitqisu, speċjalment il-katina tal-provista, il-katina tal-responsabilta u li għandha tingħata wkoll attenzjoni partikolari għal shipment legali fl-Ewropa u b'mod partikolari aħna rridu nifukaw iktar fuq l-innovazzjoni. Ringrazzjak. Grazzi ħafna sta Sinjura Sarbu. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Kummissarju, Aziz Rapporter. L-ewwel nagħtina nixtieq nilqa ħafna komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar materja prima u l-proposta illi huma qegħdin irresqu sabiex noħolqu iktar din l-istrateġija jiena nixtieq nisaq fuq il-fatt illi dawn il-prodotti agrikoli għandna nitwhom attenzjoni partikolari rridu nqisu l-fatt illi rridu niskuraw is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel u tal-provista tal-ikel fuq livell globali. Aħna nasbu wkoll li dak għandu xaqsam il-materja prima, aħna rridu naraw illi nitkellmu fuq il-votalità u l-bidla tal-prezzijiet fis-suq u anke dwar il-fatt li katina tal-ikel mhix qed taħdem tajjeb, aħna naħsbu li din l-istrateġija tqis ukoll koll il-fatt illi għandna bosta xkiel f'dak għandu xaqsam esportazzjoni, jina naħseb li dan il-test għandu jkun iċċarat iktar. Anka fl-imkien ma' WTO, jina nittam l-istrateġija tal ġejjin tal-Unjoni Ewropea ħadd is l-affarijiet li huma speċifiċi għassu agrikolu u uh, li tista' tistabilixxi din l-istrateġija sabiex aħna nqisu s-sigurtà tal-provista tal-prodotti tal-ikel. tal prodotti tal ikel Grazzi ħafna għaddu għal kellima f'sem il-gruppi politiċi u għaddu l-ewwel Istanbul e, e diskutino un... Il-Signora del Castilla, una kadin diskutu rapport il komissjoni prezentat fuq l-istrateġija biex nifacċaw dan il-bicċa xol sekk importanti l-volatilità tal-prezzijiet tal-materja prima u iż-żieda domanda tagħhom minnaħa tal-, -tal, pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw speċjalment iċ-Ċina. Minnaħa tal-grupp tiegħi aħna nixtieq nirringrazzjaw rapporter u ngħidu illi naqblu ħafna mar-rapport ta' Sur Botikoffer għax naħsbu illi juża um, approċ tassew sodisfaċenti fuq il-materja prima u l-istrateġija għall-użu l-aċċess u l-iżvilupp tagħhom. F'dan ir-rigward aħna naħsbu li hemm bilanċ fir-rapport li qegħdin diskutu fuq l-aċċess għal materja prima li hija ħaġa importanti ħafna u kritika kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra minnha. Qed jisħaq mod importanti l-importanza tal-użu tajjeb ta' rizorsi ta' materja prima u jippreżenta wkoll numru ta' proposti interessanti ferm sabiex jintejbu il-prassi ta' riċiklaġġ fl-Unjoni Ewropea parti minn dan xtaqt ngħidu wkoll fis semi grupp tiegħi li aħna jidrinna li hemm bżonn affrontaw din it-tema mhux biss mill la ta' tnaqis tal-konsum għax nasbu li importanti li nibqgħu nżommu tkabbir ekonomiku, tkabbir ekonomiku għandna bżonn nibqgħu naħdmu għalih għalhekk li hemm bżonn u għalih konna linji ta' politika ta' użu effiċenti tal-materja prima u linji ta' politika li tassew jagħtu inċentivi għal użu razzjonali ta' din materja prima. Bistess mod aħna naħsbu li l-impass fuq l-ispekulazzjoni ser ikun wieħed pożittiv għax il-miżuri li qed jiġu proposti ta' mżuri ta' trasparenza minn ħata l-Kommissjoni ħajwaslu u ħajuru illi ħajwaslu għal suq iktar trasparenti minn dak li għanna l-lum il-ġurnata u bekk ikunem inqas livelli ta' spekulazzjoni. Adam Urskok on behalf of the Socialists and Democrats. Signora Urskok fisem il-Social Demokratiċi għal erba' minuti. Eh, <clears throat> Grazie President. L-għonet jena naqbel bisħieħ miegħek mal-kollegi Merkis Lange u mar-rapporter, s-sur Butikoffer. Diġa uraw kif jaħsbuha, jiġifieri li għandna bżonn aktar effiċjenza, irkupru tal-materja prima, riċiklaġġ, Dawn huma investiment importanti ferm. Iżda hawn qed nitkellmu dwar il-ħarsin tal-ambjent ukoll permezz tal-innovazzjoni ta' ħsib modern u ġestjoni moderna. Madana kollu issa nixtieq nitkellem dwar setup importanti ieħor għal min votali. L-ewwel ħaġa li għamilt meta il-Parlament beda jħares il-materja prima kienet li Mort nżur Nordbotten fil-Tramuntana ta' Svezja, mekkem ħafna materja prima u mek ma' ħafna esperti li jafu tassow xie tfisser materja prima, xie tfisser l-industrija, tkellimt mal-trade unions, tkellimt mal-industrija, tkellimt ma' l-esperti u spiegaw li kif dan is-settur antik ħafna issa et Ehm, jizbo, sejjer tajjeb u qed jinfetħu minniri ġodda oħrajn li kienu maluqa fetħuhom qed intejbu t-teknoloġija, għet intejbu l-kwalità u dan għaliex id-domanda din hija bdiet tiżdied. Għalhekk il-globalizzazzjoni għal darba fil-jider li sejra eh, vantaġġ ta' dan is-settur anke fl-Ewropa u dan nħsibu importanti ħafna li najduħ. Kummissarju Tajani, memx għalfejn li morru f'Greenland, fil-tramuntana tal-Europa kollha għanna bosta teknoloġiji ta' kwantifikazzjoni, ta' kwalità u anke ambjent ta' xogħol li skonti huwa tajjeb ħafna l-min jaħdem f'dan is-settur fl-opinjoni tiegħi mingħajr ma noqogħdu morru tant il-bot nistgħu nibdew nistudjaw dan ir-reġun ta' l-Ewropa l-ewwel. L-istrateġija l-materja prima huwa eh, mod kif l-Unjoni Ewropea qed tifhem ir-rwol deċisiv li għandha l-industrija ta' dan is-settur u l-benessri. Il-ġid li jista' jitkattar minnu. Waħda mill-affarijiet importanti hija li l-affarijiet jimxu tajjeb li jaħdmu kemm għal materja prima u għal min jaħdem fih u hemm bżonn li jkun hemm eh, strutturi xirqa fis-seħ. U l-Parlament f'dan ir-rigward qiegħed jitlob li fil-tenti il-Trans-European Network għal ferroviji eh, hemm min qed jitlob roto ta' posta li jorbtu belt tal-oħra. U dejjem flottika ta' żvilupp li dejjem issemmit minn bosta kollegi din il-perspettiva importanti li namlu skambju u dan l-iskambju li jisir barra mill-Unjoni Ewropea jrid isir fuq fost ta' eh, ġustizzja fuq bilanċ ma nistawx nejxu Eh, fi żmien kolonjali jew ex koloniali kif konna naraw fil-antik għanna ħafna rikkezzi li jistaw waslu għal sħubijiet importanti li nistaw nkomplu nsusu fuqhom u nkatru fuqhom fil-ġejjeni. Grazzi. L-Onorevoli Ek għal 3 minuti fi l-alde. Grazzi President, l-Europa qed taffaċċa waħda mill-iktar żminijiet ta' diffikultà, ta' sfida F'dinja globalizzata tnaffiċċaw sfida ġdida li nsaħħu l-prosperità u l ġlieda fit-tibdil fil-klima. Fi żmien li ġej irridu nsaħħu l-ekonomija sabiex bekk ikonna tkabbir sostenibli inklusiv u għaqli għal-kontinent kollu. Dawn huma sfidi, sfidi ta' arfin, ta' zazax fl-istrateġija apposta tal-Europa 2020 u għandhom kun ikunu parti minn din l-istrateġija u koll. L-sfidi u magbar u skont stimi l-investimenti għal-ħtiġijiet ta' trasport, investiment ta' enerġija, ecc. jammont tal-4.000 biljun euro sal-2050. Biex niksbu l-anijiet ta' namżon ta' materja prima li jew l l-ġejjini fejn l-Europa ħat tkun kollha rwol mexxej fl-ekonomija li tkun favur l-ambjent. U importanti li nsaħħu l-materja prima li ħafna drabi importaw minn setat dinjin u bżonn li jkun hemm konnessjonijiet ukoll ma' politiki Ewropej importanti. Rridu nkunu nistgħu nagħmlu fil-kummerċ, fil-vizas, fil eh, kabir sostenibbli, eccetera. Fi żmien ta' kriżi speċjalment għandna bżonn riformi apposta li huma bbażati li jħeġġu l-kummerċ ħieles. Għandna bżonn strateġija bbażata fuq rabta ma' politiki oħrajn li ser issaħħaħ l-aċċess għal materja prima għall kumpaniji Ewropej ukoll. L-istrateġija tal-materja prima l-Unjoni Ewropea qed tiżgura wkoll li kemm il-pajjiżi żviluppati kif ukoll dawk li qed jiżviluppaw jistgħu jibbenefikaw mill-provvista tal-materja prima. Hija kruċjali li l-kapaċitajiet tal-pajjiżi li jiżviluppaw tkun imsaħħa biex bekk nkun nistgħu nużaw lajnuna l-kummerċ l-istess mekkaniżmu biex bekk nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għas sitwazzjonijiet wara konflitti biex bekk niżguraw li l-materja prima ma tintużax għal konflitti jew biex tiskala l-konflitti. Barra minn hekk hemm bżonn innovazzjoni u nmorru lil in mill-frontieri fil-pajjiżi terzi. Ma nistgħux inkomplu nxeklu dawk li mhux qegħdin f'darna. L-Unjoni Ewropea tittieħu vantaġġ ukoll mill-materja prima li għandna hawnhekk f'darna stess. Kontrarjament għall ħsibijiet ewlenin aħna għandna aħna monija bil-materja prima u għalhekk għandna l-potenzjal li nkunu nistgħu nżommu maħtiġijiet tal-materja prima b'mod sostenibbli jekk ovvjament ikun hemm trasport. Jekk ikonna ġestjoni sostenibbli ta' riżorsi propja li nistgħu nżawġuha ma' riforma fis-suq intern, iva wasanna ġminna biex nkunu eh, kompetittivi għall-ekonomija li tkun favur l-ambjent. L-ambjent nixtieq nfaħħal ir rapporter għal rapport sieħ ħafna grazzi. Thank you, Madam Eck. Mr. Eichhout on behalf of the Green. Grazzi, Assessor Eichhout fisem il-ħodor. Grazzi, President, grazzi l-rapporter għal dan il-rapport u grazzi u koll il-Kummissarju Tajani għal dak li kellu xiejt fuq dan il-rapport. Jider li kullħat jaqbel li għanidu nizviluppaw din l-istrateġija l-materja prima, iżda jekk nħares li dan il-rapport u naqra il-rapport inizjali tal-Kommissjoni Ewropea, hemm diskrepanzi bejn it-tnejn u Kuntent li qed nisma li kummissarju Tajani huwa sodisfatt mir-rapport tal-Parlament Ewropew għax fisser li għandna strateġija kemm xejn differenti. Jekk inħarsu lejn ir-rapport tal-Kummissjoni dan jiffoka fuq li nippruvaw il-materja prima ta' samalar kemm jista' jkun fl-Unjoni Ewropea, u jekk dan ifalli nagħmlu aktar xogħol fil-minieri hawnhekk fl-Ewropa, jew nkellem it-tielet idea li nużaw il-materja prima b'mod aktar raġonevoli. ir rapportana huwa kemm xejn differenti, aħna rridu nifukaw fuq l-użu tal-riżorsi naturali u l-materja prima b'mod effettiv u raġonevoli. Jekk ħanamlu xogħol fil-minieri għal tunnellata, is-soltu jkollok 300 gramma ta' deb, iżda jekk naraw 3 eh, tunnellati ta' skart elettriku elettroniku jkollna tunnellati u tunnellati ta' enerġija potenzjali u materja prima potenzjali. U għalhekk irridu nistimulaw il-politika industrijali fl-Ewropa biex nużaw aħjar materja prima li għandna hawnhekk f'darna stess. Ovvjament ma rridux li l-postijiet ikunu postijiet f'natura l fejn biex nkunu nistgħu nħarsu l-ambjent u jiena kont ċert li dawn dan ix-xogħol ma jridx isir fil-siti ta' Natura 2000 u laqqas li mmorru fin-Nord Pole. Barra minn hekk qed nitkellmu dwar jekk irridu noħorġu barra mill-Unjoni Ewropea biex niksbu l-materja prima, nitkellmu dwar il-kontatti mal-pajjiżi li tiżviluppaw u diplomazija wkoll jien nixtieq li l-Kummissjoni kollha tajt l-istess ħaġa anke l-Kummissarju Daħuħt għax lider li hemm nuqqas ta' konsistenza fl-affarijiet barranin tagħna. Grazzi issa Signora Gerling fisem il-Konservativi u Riformisti. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dan ir-rapport li rajt teres kbir. Jiena segwej dan ir-rapporter dan rapport bħala xedo rapporter fil-Kumitat Envi u d-dibattitu hemmhekk kien iffukat fuq oqsma ewlenin f'dan ir-rapport. Huwa ċar assolutament li għandna bżonn strateġiji biex innaqsu l-użu ta' riċiklaġġ tal-materja prima li diġejja skarsa, iżda neħtieġu niżguraw ukoll li ma nikkumplikawx l-affarijiet iżejjed. Strateġija strateġija u t-titlu hija strateġija effettiva. Irridu nkunu konxi li ma nkunux qed nagħmlu iktar peace f'dan l-istadju, rridu nżommu għajnejna miftuħna biex ikonna strateġija wiesa. Per eżempju l-urban mining. Dan huwa kunċett tajjeb ħafna, jien ġejja minn pajjiż li għandna ħafna storja ta' landfills u hemmhekk għandna esperjenza li nistgħu nużaw. Iżda rridu għodu attenti. Landfills twassal għal emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra u ovvjament dan irridu nevitawh u l-landfills antiki jiġu siġillati iżda jistgħu joħolqu gassijiet velenużi ħafna drabi u bl-NOx. U għalhekk rridu għadu attenti li noqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet meta u din l-istrateġija biex ikonna evalwazzjoni tal-impatt li jkunu xirqa f-seħ. L-istess japplika għal stockpiling. Dodu attenti ħafna, nkunu kawti, għaliex ħafna drabi nitkellmu dwar id-distorzjonijiet tal-provista u swieħ u spekulazzjonijiet, il-manipolazzjoni tas-suq Dan kollu miftuħa dibattitu iżda nemmen li l-aħħar ħaġa li rridu nagħmlu f'tweġiba għal dan it-ħassib huwa li nitkellmu dwar stockpiling għaliex dik hija manipolazzjoni tas-suq u m'hemm l-ebda garanzija minn ebda ħsieb u aktar eżaminazzjoni li dan ser iwassalna aktar il qudiem Għalhekk stamp aktar ġenerali nappoġġa r-rapport, nirringrazzja r-rapporter u nħares il-qoddim li naħdem flimkien mal-istrateġiji tal-materja prima fi snin li ġejjina xuwa biss il-bidu ta' ħafna xogħol li tisir. Grazzi. Grazzi, Sinjura Gerling, issa Sinjura Mattias fissem il-gwe għal-minuta u nofs. Grazzi, President. jina u koll nishtiq nibda billi nifraħ l-rapporter għal xogħol siwi li jagħmel meta deskriva r-rekwiżiti li l-industrija Ewropea għandha bżonn għal materja prima. U saħħa ukoll dwar il-riski ambjentali u soċjali u dwar l-importanza tar riċiklaġġ Dawn huma elementi ewlenin fir-rapport tiegħu. Iżda sar donatu ħarsa lejn proposta tal-Kommissjoni u ma nistax naqbel mal-mudell li qegħdin imexxu fir-rigward il-diplomazija tal-materja prima Ekk qed sejħula. Għanna l-idea li waqfu entitajiet fuq il-livell ta' ġetminja u entitajiet oħra u dan ser wasal ser wasal għal firda oħra fid-dinja bejn il-pajjiżi industrializzati li għandhom bżonn il-materja prima u jiksbuhom b'mod leġittimu u l-pajjiżi foqra li huma onja fil-materja prima iżda ħafna drabi ma jkollhomx aċċess għal materja prima huma stess. L-industrija Ewropea ovvjament trid tiggarantixxi l-aċċess għal dan il-materja prima u din hija xi ħaġa li l-Ewropa suppost talmet mill-modi li dawn l-affarijiet ma jwaslux bil-forsa l-sitwazzjoni ta' suċċess, anzi. U għalhekk din it-tip ta' diplomazija li tisemmu l-Kummissjoni ma naqbilx magħha u kull mija hija rikat diplomatiku fl-opinjoni tiegħi. Aħna rridu nkunu nistgħu mmexxu l qoddim il dal-pajjiżi li huma għonja fil-materja prima u naħseb li EAS jistgħu jkunu kollhom rola u li biex jimxu l-qoddim dan ir-rigward. Grazzi, Sur Paxka, fl-isem li FD. Komissar. Grazzi ħafna President Komissarju. Palmejt il-rapport ta' Sur Butikofer l-Industrija Ewropea għat għand diffikultajiet jikbar biex tikseb risorsi neċessarji għal produzzjoni innovativa tkabbir ekonomiku maġġel fit-tira d-dinja domanda ikbar minnaħat tal-Amerikani għal ċertu metalli rari għadin iżidu il-prezzijiet madwar prezzijiet globali jeżistu kol ħafna prodotti industrijali li huma meqjusa bħala skart li ħafna drabi jkollhom ċertu metalli u riżorsi li jirbija tiksibhom kieku minn pajjiżi barranin. Id-diplomazija ta' kummerċ kif ukoll l-esperazzjoni ma matwata kif nimxu qudiem imma jdun ħarsu wkoll lejn ir-riċiklaġġ tal-skart. M'għandniex inqisu. Ir-riċiklaġġ bħala sors ta' tniġis, anzi din huwa mod kif niksbu ir-riżorsi u naqsu d-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni. Grazzi ħafna sur Pax Kanadi issa sur Tsukala sa' żewġ minuti. Grazzi. President, u nixtieq nibda billi ngħid kemm jiena sodisfatt bil-fatt li qegħdin niddiskutu strateġija Ewropea fuq il-materja prima. Nirringrazzja wkoll ir-rapporter tal-kwalità għolja tar-rapport tiegħu li daqs nifutaw fuqu. Naħseb li dan tassew ikopri il-parametri rekwiżiti tal- l-elementi ehm, tal-iżvilupp ambjentali u ekonomiċi li huma importanti jekk irid ikollna Eh, strateġija Ewropea għal materja prima nabżon ta' strateġija li ħatejn il-pajjiżi li għadin u kif ukoll kompetenzi fl-Ewropa. Għandha bżonn tkun xi ħaġa li ħadd appoġġja u żżid il-produzzjoni Ewropea u li ħajpermettilna niksbu aktar materja prima fil-pajjiżi tagħna stess fil-waqt li nħarsu l-ambjent ħatejna wkoll noħolqu mpjiegi ġodda u ħaddiema aktar imħarġa. Importanti illi naħdmu fis-sfera f'ambjent internazzjonali fejn l-ammont ta' riżorsi u materja prima dejjem tonqos għandna nkunu b'hekk iktar effettivi fil-ħidma tagħna fuq il-raw earth diġà semmejnija dil-ħaġa. Jiena kemm il darba qajjimtu dan il-punt ma' kummissjoni Ewropea Dawn huma importanti ħafna. Rari nisimgħu fuqhom fil-gazzetta, ma importanti ħafna u jekk jista' jkollna strateġija fl-Unjoni Ewropea fuq il-materja prima l ran bżonn ukoll illi kollna politika deċiżiva fuq ir-riċerka u l-iżvilupp fl-Unjoni Ewropea li kollha impatt ukoll fuq Ir-relazzjonijiet esterni tagħna dan hija fi kull ewwel pass għal strateġija li titratta r-rarret li kemm il-darba semmejta u li għandna bżonn ukoll inħarsu lejn il-prezzijiet, it-teknoloġija ħadra u l-importanza għat-teknoloġija u l-industrija Ewropea grazzi ħafna s-sur Gerek. Grazzi, Sur President, Aziz kollegi. Il-politika ta' riżorsi twassal għal-monopolizzazzjoni għaliex ir-riżorsi mhumiex imqasma b'mod ugwali madwar id-dinja għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tkun ġusta bil-mod kif tuża r-riżorsi. L-enerġija hija meħtieġa sabiex hemm bżonn tal-enerġija sabiex eh, wieħed jikseb ir-riżorsi u L-input tal-enerġija jieħda mill-kejl għal l-effiċenza. Jirtu kunem stimoli ta' taxxa għal ehm, għal mining u f'dana għandu jkun fidejn l autoritajt lokali. ħafna riżorsi huma ġej minn Russja. Ir-riċiklaġġ għandu potenzjal enormi, però jeħtieġ ir-riċerka u l-innovazzjoni. il- l-inġinerija materjali li r rizorsi li jużaw ħafna enerġija jiġu sostituiti boħrajn mezzi oħrajn huma triq il qudiem U dan qed insemmi pereżempju l-injam għal kostruzzjoni u alternattiva għal metalli fil-magni. il-materjali għandu xi proprjetà speċjali bħal pereżempju r-rare huma importanti jekk aħna rridu niġġieldu bidla fil-klima. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kerek is-sur Torres. Grazzi ħafna sur President, hija fil-fatt jiena nixtieq ringrazzja ħafna ir-rapporter ta' dan il-rapport ta' sek tajjeb sur Tajani fil-fatt inti naħseb li tittina sinjal tajjeb ħafna lejla u dan huwa sinjal ta' tama fil-fatt minħabba li fil-bidu meta aħna kellna il-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni ma kellix dan l-istess kuraġġ li għamluli biex ngħidilkom il-verità ma kellix tama. Jiena naħseb li milli jidher din hija strateġija koerenti, naturalment il-koerenza hija importanti ħafna u għandna bżonn dawn it-tliet pilastri l-ewwel nett il-sorsi tal-materja prima, tieni nett l-istrateġija ta' effiċenza iżda fl-istess ħin aħna għandna bżonn ta' iktar sħobija ma' dawk li qegħdin jipproduċu l-materja prima u li qed jibgħatu materja prima madwar qasmu materja prima madwar id-dinja bżonn li jkun iktar relazzjonijiet tajbin magħhom. Hemm ħafna teknoloġiji ġodda f'dak li għandu x'aqsam il-materja prima u anke l-oċeani tagħna jistgħu joffrulna ħafna materja prima, rridu nużaw dan din it-teknoloġija il-ġdida ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noffru wkoll xi ħaġa lill pajjiżi terzi, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-kontest ta' din l-istrateġija tal-materja prima, anke f'dak li għandu x'aqsam kumpaniji żgħar ta' daqs medja, għandhom bżonn ukoll għajnuna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nofrulhom strateġija ġenerali u nixtieq nitlobkom sabiex hija flimkien nimxu l-qoddim ħalli bekk fil-kontest tal-Unjoni Ewropea, fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, ħna nkunu nistgħu nibnu iktar sħubijiet madwar id-dinja u naqdu dan kollu mal-politika tal-iżvilupp u dan għandu jkun wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-politika tal-materja prima grazzi. Madam Figueiredo is our next speaker. Issa imissa Signora Figueiredo. Grazzi President, aħna naqblu li għandna bżonn ta' strategija effettiva l materja prima Ma jistax ikonna situazzjonijiet bħalma kellna fl-2007 u fl-2008 fejn ħafna materja prima kienu għoljien immensi u laqas biss kienu disponibbli. Importanti li noħolqu l-kondizzjonijiet adattati sabiex is-suq fiziku ma jiġix ma jiġix moħbi ma jiġix mejna ta' xittini post wara is-suq finanzjarju. Din se xiġri hekk. Għandna bżonn imorru li l trasparenza li tkun informazzjoni effiċenti, affidabli fuq il-provisti li jeżistu bħalissa tal-materja prima sabiex ma tispiċċawx bla provista xejn. Idu kunna nafu x'numa rizorsi fl-Ewropa kif għadin jiġu użati daw inkluż xemm ukoll taħt il-baħar fl-Ewropa. Irdu nkunu nafu wkoll is-sovranità u l-interessi tal-pajjiżi sa qegħdin dawn ir-riżorsi, inkluż pajjiżi terzi qed naħseb mod partikolari bħalissa fuq l-Afrika, irridu nkunu ċerti li aħna ma nispiċċawx forom ġoddi ta' kolonjaliżmu irridu nużaw il-materja prima b'mod tajjeb tiġi riċiklata bl-aqwa mod possibbli. Irridu nużawhom anke biex noħolqu materja prima ġdida. U bekk nkunu qegħdin fl-istess waqt noħolqu opportunitajiet industrijali u nejnu l-ambjent. M'għandix dubju kummissjoni ħażhom da kollu f'moħħa biex ikonna strateġija effettiva grazzi ħafna sur Belders voorzitter. De toegang tot Grazie, president. L-aċċess għal materja prima huwa importanti ħafna għal ġid ta' ċittadini Ewropej u għalhekk iridu nagħtu importanza kbira lis sitwazzjoni ta' materja prima u s-suq għalihom għandu jkun hemm trasparenza jrid ikun hemm ukoll xi ammont ta' regolamentazzjoni tas-suq. Ovvjament irridu naraw kemm hemm bżonn ta' regolamentazzjoni, jridu nħarsu wkoll lejn ir-riċiklaġġ u l-varjetà tal-sorsi tagħna. L-Unjoni Ewropea taċċerta li jkun hemm il-qafas adattat jekk l-Unjoni Ewropea tipproponi leġiżlazzjoni fuq ċertu tip ta' minerali, allura jdu naċċertaw il nies involuti u li ħafru għal dawn it-tip ta' minerali ma jbatux minħabba id-deċiżjonijiet tagħna. Ma rridux nagħmlu deċiżjonijiet li ma jkunux ġust imbagħad għall-pajjiż ta' oridin jridu ħarsu lejn e, drittijiet tal-bniedem, il-kummerċ ġust u kummerċ ħieles u nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter għax-xogħol li għamel. Grazzi ħafna Sinjura Hebner. Grazzi ħafna Sur President u grazzi Kummissarju Sajjani wkoll. Grazzi rapporter tal-li ħaddan il-ħin il kollu sabiex tabbazza dan ir-rapport tant eċċellenti. Dan huwa punt importanti ħafna dawn huma riżorsi li l-Unjoni Ewropea u d-dinja jeħtieġu u qed nitkellmu hawnhekk dwar strateġija effiċjenti u effettiva. Illi turina toroq ġodda l-mod kif nistgħu nużaw rizorsi, materja prima mal-bazi ta' kwalunkwe ekonomija kux Ewropea jekk kux globali jaffettwa l-kwalità ta' ħajjitna għalhekk jiġu naċċertaw illi il-konsum kontemporanju produzzjoni u l-modelli ta' produzzjoni jkunu sostenibbli għattul ta' żmien. M'għamilx sens li nużaw kollox u ma nħallu xejn ġenerazzjonijiet futuri. L-ekonomija tal-Ewropa bżonn tkun moderna, baxxa fl-emissjonijiet u kompetittivi u dan jfisser jiġu naraw kif nużaw l-iskart. L-iskart li ħafna drabi ikollu materja prima prezzjuża fih. Bidla lejn ekonomija aktar ħadra ħa tiswa il-flus imma ħat irrikjedi wkoll bidliet soċjoekonomiċi hemm bżonn ukoll illi nieħdu approċċ integrat għall iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda. Protezzjoni ambjentali, vjazzam tal-enerġija, eċetera. Il-politika u l-istrateġija tal-futur irridu innaqsu. it-tniġġis ambjentali u l-emissjonijiet dan ifisser illi jeħtieġu strateġija li tippermettilna naddu dak illi uritna aħna li ġenerazzjonijiet ta' warajna. is sur Dengels mhux hawnhekk ngħaddi mill-ewwel għas-Sinjura Mana. President, Komissarju, nixtieq nibda billi nirringrazzja lir rapporter għal dan ir-rapport tant importanti l-Ewropa u d-dinja għandhom bżonn ta' strateġija ta' riżorsi effiċjenti. Smenja ħafna drabi din il-ħaġa però bekk biss il-materja prima nistgħu nħarsu għal ġenerazzjonijiet futuri. Jiena kontenta ħafna nara il-kumitat zamf moħu il-minerali li jeżistu fi żoni artiċi u ta' foresti li hemm fit-tramuntana tal-Ewropa x'dan jista' jkollhom rwol importanti fil-futur. il kummissjoni ma tagħmilx ħażin kieku kellha tistabbilixxi kif għandhom jintużaw il-depożiti ta' riżorsi Ewropej mod sostenibbli dan jaf jippermettilna li naqsu id-dipendenza tagħna fuq importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Iż-żona Artika għandha potenzjal kbir. Pereżempju, hemm rare earths minn hemmhekk li jafu jnaqsu l-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni. Hawnhekk ukoll li semma tassazzjoni fuq ir-riżorsi. Kuntenta li l-Kumitat għal le ċara għal din it-tip ta' taxxa x'dan l-ewwel momentu laqas il law ħin laqas il-post biex inżidu it-taxxi u miċċordament mhux se jwaslu għall effiċjenza tar-riżorsi, nixtieq nagħlaq billi nsemmi l-importanza tal-foresti f'dan kollu. Jiddispeċini li l-foresti ma jidrux bizzejed f'dan ir-rapport għaliex il-foresti fil fatt huma riżors importanti ħafna li ħajkunu fil-qalba ta' ekonomija ħadra futura. Grazzi ħafna, Sinjura Dalanga. Grazzi President. Sar, intqalu ħafna affarijiet fuq dwar l-importanza ta' politika effettiva dwar il-materja prima fl-Ewropa. Jina forsi nista nikkonsolida żied dan kollha. Ħa fuq il-fosfejt dan huwa importanti għad kabbir tal-ħaxix u l-ċuħ tar Bejn 50 u snin oħra, ir-riżorsi kollha tal-fosfejt fid-dinja ħajkunu ġewużati u l-popolazzja tad-dinja ħatkun sa dak iż-żmien 9 biljun ruħ u kulħadd irid jiekol. Għalhekk kummissjoni nistgħu ndumu nitkellmu dwar dan jew kellha nistgħu nibdew nagħmlu xi ħaġa. Aħna nistgħu naraw xinu ma fertilizzanti li nużaw u t-nġis li jikkawza. Għaxek nidlu s-sistemi tagħna nkunu għadin innaqsu t-nġis. Għanna prodotti li għandhom per eżempju sostitut għal dan il-fosfejt li huwa xi ħaġa pożittiva ħafna. Kommissjoni naħseb li intom tistgħu tappoġġaw dawn l-affarijiet billi tagħtu appoġġ il-politika rurali, l elementa aħdar tal-kap u billi tiddefinixxu ċertu minerali bħala sostituti għal fertilizzant. Nie mistoqsija retorika imma dal-eżempju tal-fosfejt juri illi huwa tassew meta il-klim tagħna nagħmluhom fazzjoni illi fil-fatt ikollna strateġija ta' materja prima effettiva. Nittama lek li l-Kommissarju lest li jaħdem fuq dan il-livell pratiku ħafna u jiena qed nistenna issa li nisma' jekkux lest li jieħu dawn il-passi fil-ġejjini. Grazzi ħafna ngħaddu għas-Sinjura Tikaw. Grazzi Kummissarju. U grazzi li rapporteru kolla kooperazzjoni u tal-li ħan konsiderazzjoni l-emendi li ressaqna l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq l-importazzjoni tal materja prima u id-domanda tal materja prima għat tiġi determinata mill-ekonomiji emerġenti kif ukoll mit-teknoloġija li qiegħda tiżviluppa. Din hija xi ħaġa jdu nindirizzawha fuq livell globali. Is-swieq mhumiex trasparenti daqskemm naħsbu u il-volumi illi għadin jinbijaw u jinxtraw u ma naqsu ħafna. Għamsan ċertu materja prima biex jiġu prodotti per eżempju e, e, ċellulari, televisions, anki biex jagħmlu l-karozzi, l-optic fibers, superconductors ta' temperaturi għolja. Rerers importanti sabiex l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea istkun ekonomija koeffiċenti li xtenħedġu il-Kommissjoni u l-Istati membri biex fil-programm qafas tal-futura riċerka biex niżviluppaw il-programm ta' riċerka u innovazzjoni tagħna jista' fir nistgħu nsibu mod kif ikollna sostituti għal dawk il-materja prima li għadin jonqsu. Il-tħaffira dal-minerali u riċiklaċ, eccetera, jista' jkollu impatt fuq l-ambjent jekk ma, ma jimxiex kollox kif suppost. Hemm pajjiżi, pereżempju fl-Amerika ta' fuq l-Awstralja, L-Azja u fil-Merkosur għandhom ħafna rizorsi u l-Unjoni Ewropea għandha tipprova tappoġġa wkoll il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw bħall-Indja u l-Brażil li wkoll għandhom ħafna materja prima u riżorsi. Nixtieq niġbukom l-attenzjoni ħames summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil li ħajsir fl-4 Ottubru fi Brussell. Id-disponibilità ta' materja prima hija essenzjali għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna rridu lill-Kummissjoni ħat traduċi rakkomandazzjoni f'dan ir-rapport għal ehm, azzjonijiet konkreti u nishtuq il-Kummissjoni wkoll sabiex taġġorna b'mod periodiku din il-lista. Grazzi ħafna Sur Florence. Grazzi ħafna lilek Reinhardt ta' dan ir-rapport daqshekk bilanċat u daqshekk tajjeb jina verament ħadd gost naqra dan ir-rapport u naħseb li dan ir-rapport se jagħti kontribut ħalli l-problema li hemm ħafna nistimu mux konxi din il-problema anke f'dan il-Kummissjoni tipprova da' daqsxejn aħna illa nistennewha ħafna eh, okkażjoni bħal din ħalli bekk aħna nkunu nistgħu lkoll kemm aħna nippruvaw naħdmu flimkien fl-aħħar ehm, konsil dwar l-ambjent, konferenza tal-ambjent, kien hemm xi ftit appoġġ ukoll verbali għalmenu dwar dan ir-rapport u mbagħad wasalna t-tieni punt fuq l-aġenda li kien dwar ir-direttiva tar riski elettroniċi u mbagħad kien hemm boss ħafna solidarjetà anke f'dak li għandu x'jaqsam l-standards u l-miżuri meħtieġa li għandhom bżonn ikunu implementati. Dan eh, kien daqsxejn ta' Eh, diżastru bħala diskussjoni. Ma kienx hemm ħafna approvazzjoni l kummissjoni jiena kont kontent ħafna li dakin li l-Kummissarju Potoċnik xorta baqa u eh, d-dim, Jiena naħseb li qed nieħu ħafna li qed diskutu dan is-suġġett minħabba li jekk il-problema tal-klima hija daqshekk serja da' qed nisma' aħna nabżon eh, ta' iktar teknoloġija moderna ħalli nkomplu navvanzaw. Naturalment, dak li għandu xaqsam dan l-aspet importanti ħafna nfukaw fuq il-materja prima. Jena naħseb li dan it-tlet pilastri li proponiet il-Kummissjoni mandomx ikunu kif eżat proponit il-Kummissjoni u fuq dan jiena naħseb illi ma naqbilx mal-bqija tal-kollegi u dak l-għandu xieqsam id-dimrumazzija tal-materja prima jekk aħna rridu nkunu iktar aggressivi rridu nagħmlu hekk, jiena naħseb illi hemm bżonn illi naħdmu mal-pajjiżi terzi b'mod differenti kif għamilna f'dan l-aħħar ftit snin. Ħalli bekk aħna naraw illi nibnu il-possibilitajiet ta' esportazzjoni u importazzjoni u naraw li konna mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw il reġuni fejn hemm produzzjoni ta' materja prima għad-dannu tal-pajjiż u għall-benefiċċju ta' ċertu nies irridu noqogħdu attenti f'dak it-tip ta' tejjim. Aħna rridu noffru iktar possibiltajiet lill-industrija Ewropea ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nibdlu ċertu materja prima bħal bħal ram natu kas. U naraw illi emmek kan f'dan qasam hemm ħafna potenzjal għall-industrija ġdida u jiena bħala espert agrikola naturalment ma nistax ninsa dan il-punt tal-FSA. Aħna ma nistawx fil-fatt noqogħdu ngħidu natu importanza żejda naturalment dan huwa strument u strument importanti iżda jekk din id-direttiva fil-fatt tista' tintuża bħala arma kontra politika ta' materja prima hemm inkun qed naħduha bis-serjetà u mbagħad nkun irridu nimplementaw miżuri li jkun hemm bżonn. Issa dwar it-tielet pilastru Ah, hija kwestjoni tal-politika tal-effiċenzja u tal-riċiklaġġ. Naturalment din hija xi ħaġa importanti ħafna din raġuni jiena nixtieq illi nkunu nistgħu nibdew naħdmu fis serjetà fuq din il-politiki. Ningrazzjak. The next is Chaba Tabajdi. Grazzi ħafna sassur Tabajdi. Grazzi President. Fil-Parlament Ewropew Din is-sena rajna li bħala suġġett għall konferenza ta' kull sena aħna fukajna fuq il-materja prima. Nifraħ l rapporter għaliex din hija kisba kbira hija waħda mill-iktar sfidi li għandna u forsi l-ikbar sfida li għandna qudiem għajnejna. Speċjalment meta nitkellmu dwar riżorsi naturali u materja prima. Ir-rapport Butikofer iserraħ fuq l-użu aħjar jew l-użu minn ġdid tal-rizorsi u din hija kwistjoni importanti ħafna u reali. F'pajjiżi għandna 25% bħala perċentwal ta' użu minn ġdid ta' rizorsi naturali, mentri f'Izrael naraw li din il-perċentwal tolla saħan sitra l-75% għalhekk għadfadlinna xnaqtfu Meta fl-Ungerija kien hemm il-traġedja ta' tajn aħmar kien hemm ħafna esperti li nġabru flimkien biex jisibu soluzzjoni fuq din il-problema u smajna li nistgħu nużaw mill-ġdid dan din il-materjal. Iżda konna nafu li t-teknoloġija li kien hemm jew li seta tkun hemm kienet tiswa ħafna u ma kien hemm l-ebda investitur li xtaq jidħol għal pis ekonomiku bħal dan, għalhekk hemm bżonn li nagħmlu tajjeb għal pis ekonomiku meta jkun hemm bżonn. Grazzi l-Onorevoli Stolojan. Grazzi, President. Jiena napprezza l-inizjattiva tal-Kummissjoni u nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-kollegi l-oħra fil-Parlament Ewropew li taw kontribut għal dan ir-rapport. Il-kumpaniji Ewropej irridu jħabtu wiċċhom ma' kompetizzjoni aktar qalila fir-rigward l-użu ta' riżorsi u l-materja prima. U din hija kompetizzjoni li se tkun tkompli teħraġ fil-ġejjeni, dan għaliex rridu nafaċċaw iż-żieda demografika fil-pajjiżi emerġenti u anke fl-istess ħin rridu nifmu li qed nitrattaw l-attività ekonomiku miżjuda f'dawn il-pajjiżi emerġenti. U dan xi fisser? Ifisser li dawn iż ħajkun hemm ħatwassal għal aktar domanda ta' dawn ir-riżorsi. Barra minn hekk id-demokratizzazzjoni ta' dawn ir-riżorsi hija xi ħaġa importanti u ħafna drabi l-kompetizzjoni tkompli teħrax minħabba fek. Hemm xi pajjiżi li huma inklinati li jużaw dawn ir-riżorsi ban politiku. Riżorsi li huma għandhom wara kollox. U għal daqstant mhux kombinazzjoni li l-gvernijiet ta' bosta pajjiżi għandhom politik industrijali li jappoġġaw il-kumpanija tagħhom stess f'din il-kompetizzjoni globali. Ma nistawx ma narfux il-fatt li hemm pajjiżi li jużaw fondi pubbliċi biex ikun jistgħu jiksbu vantaġġ kompetittiv. L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa ma tagħmel xejn bidejja fuq zaqqa għalhekk napprezza direzzjoni li natat permess ta' din istrateġija u issa rridu għajnuna apposta sabiex nkun nistgħu waslu l-efficienza tal-enerġija u nisseparawa minn materja prima. Fl-istess ħin, fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, rridu nappoġġaw il-kumpaniji Ewropej dejjem aktar u dejjem aktar. U dan irridu nagħmluh permezz ta' politiki li waslu għall alleanzi strateġiċi u investiment privat strateġiku fil-pajjiżi li huma għonja f'dawn ir-riżorsi. Irridu noħolqu wkoll livell indaqs għal-kummerċ. Grazzi. Mr. sur Rajl. President, Komissar. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Komissarju, Aziz kollegi. ħafna nis, ħafna nis li tkellmu fil-fatt tkellmu kemm hija importanti l-kompetittività u l-fatt li l-ekonomija Ewropea tista' tkun sostenibbli anke fil-ġejjini u ħafna għalu wkoll kemm huma eh, dipendenti bħalissa il-ħafna kumpaniji fuq il-materja prima minerali u għadun raġuni li aħna nafu li għanna bżon il-fat illi natu kas rridu Nqisu natu kas illi per eżempju hemm kumpaniji tal qed jipproduċu dawn il bozzat li suppost jisaw inqas elettriku li qed Għet jollu l-prezzijiet, aħna nasbu li għanna nkunu bilanċjati fil-mizuri tagħna, rridu naraw li jekk aħna nixtiequ nilqu effett tajjeb, naturalment aħna rridu naraw li fil-fatt naraw x'inhuwa il-beneficju għal kulħadd in ġenerali aħna dak li tagħmel il-Kummissjoni l-ewwel irridu naraw eżattament x'inhuma s-sorsi ta' materja prima anka fl-Europa stess kemm bosta kollegi li qalu li hemm ħafna teknoloġiji ġodda li rridu nqishom. Il-kollega Sur Florence tkellem ukoll fuq il-fatt li hemm ħafna kontradizzjonijiet anke ma' kostituzzjonijiet oħrajn u aħna rridu naraw eżattament fejn nistgħu nieqfu. Fejn għandna nieqfu f'dak li għandu x'jaqsam il-materja prima. Naturalment aħna Eh, rridu noqogħdu attenti wkoll illi norbtu dan kollu ma' reċiklaġġ u ma' politika ta' effettività iżda naturalment ma nistgħux aħna nimxu bil-motto illi naqbdu u nagħmlu dawn l-affarijiet irrelevanti l ispejjeż li ħajuswulna u l-effetti negativativi u f'dak l-għandu x'jaqsam il-diplomazija tal-materja prima għandu jitqis bħala strument Iżda min qed jgħid li dan huwa esklusivament hekk ma qarax tajjeb ir-rapport minħabba li dan għandna bżonn biex aħna nkunu nistgħu insaħħu l-potenzjal tagħna. Naturalment dan għandna nagħmluh ukoll anka ma' pajjiżi oħrajn, però anka il-limitu ta' tkabbir kif qed jgħidu l-Kummissjoni kif għandna nużaw il-materja prima jiena naħseb li dan mhuwiex l-aħjar meta kif aħna nistgħu nimxu. Jiena nixtieq nirringrazzja li fil-fatt nixtieq nsibu formulazzjoni illi tista' tagħmilna possibbli li aħna nkunu favur dan ir-rapport jiena nittama li dan il-formulazzjoni ħadd inżamm ħalli mbagħad aħna nkunu nistgħu nivvotaw favur dan ir-rapport. Il-maġġoranza ehm, ta' dan il-Parlament hija importanti ħafna grazzi. Marinescu is L-Onorevoli Marinescu. Grazzi, President. L-Europa qed taffaċċa sfidi kbar iżda anke opportunità meta nitkellmu dwar il-materja prima. L-isfidi rridu nibdluhom nsarfuhom eh, f'opportunitajiet biex ikonna set industrijali u nsaħħu l-Ewropa. Għandna bżonn strateġija Ewropea għall-innovazzjoni sabiex bekk nkun nistgħu nimmiraw għall-użu effiċjenti tal-materja prima fl-Ewropa. L-intensifikazzjoni tal-enerġija u l-użu tal-materja prima mill-industrija Ewropea ser tkun ta' kontribut siwi għal aktar kompetitività u aktar sostenibilità u biex niżguraw li jkollna provvista xirqa. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha subijiet ukoll ma' pajjiżi terzi u tikkonsolida negozjati fir-rigward il-materja prima. Jista' jkollna pjattaforma internazzjonali li tiżgura il-provvista tal-materja prima meħtieġa mill-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi u l-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel studju sabiex tisħaq fuq id-dipendenza tal-industrija Ewropea fuq il-materja prima u tevalwa l-prezzijiet ta' bħalissa l-prezzijiet tal-ġejjeni għal-materja prima. Għax din tippermetti lill istituzzjonijiet ta' riċerka biex jiwaslu għall-investiment fit-tul. Grazzi. Grazzi, san għandu għal-proċedura KHDI u qed nara Sinjura McGuinness li tixtieq titkellem. Jekk Grazzi President, Kummissarju, Rapporter. Grazzi għal rapport tiegħek li f'sens wiesa nistgħu naqblu l-kol miegħu. Naħseb li dan id-dibattitu interessanti meta nitkellmu dwar materja prima speċifika u nixtieq nappoġġa l-kummenti tas Sur Dalange dwar l-użu tal-fosfru eh, u dan din hija materja prima skarsa ħafna u għalhekk irridu naraw kif ħan nipproduċu l-ikel mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda globalment ukoll minħabba ċirkostanzi ta' dik il-materja prima speċifika li hija kruċjali għal produzzjoni tal-ikel. U hemm oħrajn u rapport tiegħek laqa l-kummenti tal-Kumitat Agri u nirringrazzjak ta' dan iżda firgward l-approċ fuq tliet livelli ma semmix il-bidja u l-ikel u tissemmi speċifikament industriji ewlenin oħrajn u naħseb li dak huwa żball. Wieħed mill-loqsma kruċjali għad-dinja fl-opinjoni tiegħi u għall-Unjoni Ewropea hija sigurtà tal-ikel u għandna bżonn il-materja prima biex tipproduċi l-ikel u ħafna drabi twassal la produzzjoni tal- l raba fl ħamrija u ħafna drabi din hija materja prima skarsa u għanridu nkompluha biex nkomplu l-bidja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi li signora McGuinness, Sinjura Stolkova. Grazzi. President. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għal xogħol siwi li jagħmel, xogħol eċċellenti. It-talba riżorsi qiegħda tiżdied madwar id-dinja u dan iwassal miegħu riski ekonomiċi. Bħal pereżempju il-volatilità tal-prezzijiet u dan ifisser li rridu nużaw il-bażi Ewropea aktar effiċenti fl-użu tal-materja prima il-katina tal-provista kollha tfisser li rridu nużaw ir-riżorsi b'mod effiċenti għax l-ebda mir-riżorsi tagħna mhum għal dejjem u dan ifisser li rridu nisqu fuq l-effiċenza ambjentali għaliex irridu nkunu kapaċi li nużu nużaw il-riżorsi tagħna bosta drabi permezz tar-riċiklaġġ. Ir-riċiklaġġ huwa importanti ħafna. Nappoġġa il-viżjoni tal-Kummissjoni madana kollu il tit sarraf f'realtà u għanna bżon pjan apposta għal rizorsi sal-2050. Issa Molzer. Uh, Grazie ħafna, Sor President, kif il-kulħat jaf. Fil-mobile phones, ikun hemm ukoll ċertu elementi ta' materja prima bħal ram iżda affarijiet oħrajn dan mhux biss jissjoħolqu konflitti iżda anke huma ristretti f'dak li għandu x'jaqsam ċ-Ċina li fil-fatt edha wajja waħda mid-distributuri prinċipali ta' dawn il-materja prima għandha wkoll tirrifletti daqsxejn fuq il-politika tal-materja prima u naraw li naraw li kuna iktar appoġġ għal dawn il-proġetti f'dak għandu xie qasam f'daħar perjodu ta' 5 sa 10 snin. Aħna rridu naraw li nkopru fil-fatt ukoll dan il-proġetti Iċ-Ċina u l-Afganistan huma żewġ pajjiżi fejn hemm ħafna materja prima ġejja li ġejja u minkejja li hemm ħafna tamir elettriku li qed jintrema mhux qed ikun hemm riċiklaġġ tajjeb kif suppost ningrazzjaw. Vielen Dank, Herr Mölzer. Mr. Kelly is our next speaker. Grazie, Sur Kelly. Grazie, President. Hija xaġa tajba li qed nifukaw fuq dan is-suġġett għaliex mingħajr strateġija li tagħmel sens fuq il-materja prima ma jistax ikollna żviluppi. Anki jekk ikollok l-aqwa manager tal-futbol fid-dinja ma tistax tagħmel xejn mingħajr il-materjal innifsu u l-istess japplika bl-industrija. Il-rapporter għanna neferħulu għal rapport prattiku, rapport tant meħtieġ għaliex jekk l-Ewropa tkun tibqa kompetittiva fil-sfera dinija, allura huwa vitali li jkollna sors u kostanti tal-materja prima. U dan wassanni biex ngħid li irridu nagħtu ħarsa lejn il-materja prima fil-dan l-Unjoni Ewropea stess u mhux nxeklu dan l-iżvilupp bil-restrizzjonijiet żejda palma minna xi drabi fil-modi, ħafna drabi ovvjament najdu li rridu ehm, favur l-ambjent, eċetera, iżda nistgħu nagħmlu aktar fir rigward ir-riċiklaġġ. Ir-riċiklaġġ hija xi ħaġa li għadha fil-bidu tagħha ħafna drabi u dan il-materjal li jiġi riċiklat jista' jintuża bosta drabi u dan ifisser li inqas materja prima bażika hija meħtieġa. U dan il-punt isemma bosta drabi, rare earths, li huma vitali dawn il-metalli rari. Nafu li 97% ta' din il-metalli rari huma fidejn il-ċina u nafu li din hija sitwazzjoni li rridu nindirizzaw. Għal daqstant, ma nixħin xnaħlu, rridu nkunu kompetittivi u nibqaw kompetittivi u din hija strateġija biex dan nagħmluh. Niferħu r-rapporter, grazzi. Thank you, Mr. Kelly. Now I can... Grazzi, Sur Kelly, issa Signora Damsela. Mulțumesc, domnule președinte. Știm... Grazie, President. Il-kol nafu l-Unjoni Ewropea tittafaċċa l-sfidi u anki opportunitajiet fi rigward il-materja prima, barra minn hekk il-politika marbuta mal-materja prima huma importanti ħafna l-Unjoni Ewropea speċjalment fil-politika industrijali u l-kommerċ internazzjonali, iżda anke fir-rigward il-politiki orizzontali li għandhom x'jaqsmu mal aspetti interni kif ukoll esterni. Naqbel li f'dan il-kuntest hemm bżonn ta' monitoraġġ ta' dawn il-politiki u dan huwa essenzjali biex ikollna strateġija effiċjenti. Nemmen li għandna bżonn koordinazzjoni sfiqa bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri u proċess ta' monitoraġġ kostanti fejn il-Parlament ikun marraf dwar dak li qed iseħħ f'dan il-qasam. Għandna bżonn rapport ta' progress annwali u għal daqstent nixtieq nifraħ lir-rapporteru nisieħ mal-oħrajn. Grazzi. Grazzi li sinjura Donsila, l-Onorevoli Rossi. Grazzi President, Kummissarju Tajani, huwa ċar li naqsu l-konsum tal-materja prima tfisser li ħajkonna aktar ħafna benefiċċji l ewwel net fil-rigward l-ambjent, inqas skart, inqas interventi ta' li kunu ta' invażjoni fuq l-ambjent u biex nimxu fid-direzzjoni tajba rridu naħdmu fuq livell globali mhux biss Ewropew. U għalhekk dan l-intervent irid iwassal fuq livelli massimi dinjin għax huwa impenn dinji li rridu nifukaw fuqu. Barra minn hekk, Kummissarju, nixtieq li timxi aktar lejn il-President Buzek biex naħdmu flimkien biex ikonna suq uniku l-enerġija. Xbek biss jista' jkollna ċertezza ta' provesta tal-enerġija, ċertezza tal-ispejjeż kemm l-imprizi kif ukoll ċittadini. U hawn ukoll nifrankaw ħafna kemm materja prima kif ukoll riżorsi ewlenin għall-ekonomija u l-industrija tal-ċiviltà tagħna. Grazie, madam. Grazzi, Signora sinjura Bazescu. Jekk jaġobha. Microfonul al coleg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, president. Jena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija effettiva tal-materja prima jekk tassow titkun kompetittiva industrialment. U numru ta' fatturi essenzjali biex dan nagħmluh għandna bżonn diplomazija ta' riżorsi li tkun koerenti u effiċenti u dan huwa dejjem aktar importanti minħabba li l-provista tal-materja prima taffetwa firxa wiesa ta' politiki tal-Unjoni Ewropea. Kuntenta li r-rapport jisħaq fuq l-importanza tal-istrumenti diplomatiċi u eh, tifoka fuq l-assistenza u l-sħobijiet differenti, speċjalment fi rigward trasferiment tal-arfin xjentifiku ġudizzjarju. Nixtieq infakkarkom dwar l-importanza tal-politika esterna ta' koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam mal-politiki tal-Istati membri. u Nittama li l-EAS, Servizz ta' Azzjoni Esterna, jkun strument siwi f'dan ir-rigward. L-aħħar kellim f'dan ir-round ta' KSDI hija Signora Merkis. Dus ik had toch nog even een paar nabranders. Uh, äh, ik... punti malajr malajr. nixtieq ngħid aktar dwar differenzi li hemm bejn ir-rapport tal-Kummissjoni u r-rapport tal-Parlament. U aħna qed nitolbu miżuri speċifiċi hemm min semma stockpiling, ma nafx jekk din hix soluzzjoni xierqa nittama li mhux se nimxu f'din id-direzzjoni. Iżda Imbagħad qed nifukaw fuq il-materja prima, l-industrija u anke fuq il-fosfru U naqbel miegħek li dan huwa importanti ħafna, iżda nisma' minn għandek kif taħseb li se tagħmel dan ix-xogħol u kif se twassal innovazzjoni f'dan il-qasam. Għandna għanijiet tal effiċenza diġa impenjajna ruħna, iżda nemmen li rridu konna għanijiet tal-efficienza, anke fir rigward l-enerġija. Aħna rridu proibizjoni tal-landfills u koll, u dan il punġim dajjef, un bacċinajdu dwar l-iskart. Jiena naħseb li huma importanti li jkollna dan il-bilanċ biex bekk nistaw nibdow nużaw meġdijt u nirriċiklaw dak li għanna għawn f'darna stess. U l-iskart li niproduċu issa jkun ta' beneficju għalina għalġejjeni. ċenajdu dwar il-logo ta' kwalità, x'koordinazzjoni ser ikun hemm, kif se terġi organizzata, tkun intom jew is-sur Potoċnik li ħajkunu eh, responsabli għal dan ir rigward Kummissarju, smajt dawn l-argumenti kollha issa nitolbok twieġbeb. Grazzi President, grazzi ħafna. Jiena nixtieq intenni x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li naħseb li hija simili ħafna mal-test tas Sur Butikofer, aħna qegħdin nimmiraw li konna strateġija fir rigward il-materja prima li tkun bilanċata li timmira fuq tlet pilastri tal-istrateġija interna tal-Unjoni Ewropea, dik tal-istrateġija barra mill-Unjoni Ewropea u dik li timmira fuq azzjoni favur l-innovazzjoni. U ħanibda minn tal-aħħar li semmejt intenni li rridu pożizzjoni bilanċata u strateġija bilanċata. L-innovazzjoni ser naslu għalija u l-Komissjoni Ewropea resqed dan il-punt fl-ewwel dokumenti li resqed ilkom insistejna fuq il-sħobijiet ta' innovazzjoni u dan jorbot mal-materja prima suġġett tal-lum. Ksibt il-konsens tal-Kunsill u fuq din l-għażla nixtiequ nimxu l-qoddim flimkien mal-Parlament Ewropew. Sħobija ta' innovazzjoni li timmira għal riċiklaġġ u l-użu ta' materja oħra. aħna nagħmlu bidla fil-għażla tagħna la tal vizjoni tagħna iżda din l-Innovation Partnership waslet wara l-suġġett tal-materja prima dwar din l-istrateġija effettiva. Ġifieri huwa żbaljat li tajdu l-Kummissjoni ħasbet f'ħaġa mbagħad bidlet l-affarijiet u bdiet taħseb fuq xi ħaġa oħra. Jiddispjaċini li ħafna mill-membri ta' onorevoli li resqu dan il-punti u din il-kritika mhux qegħdin preżenti bħalissa iżda l-għażla tagħna tal-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm riċiklaġġ u sostituzzjoni waslet saħansitra qabel il-prezentazzjoni ta' dokument fuq il-materja prima. Fi rigward l-istrateġija fiħdan l-Unjoni Ewropea, tkellimt bit-Taljan u forsi għagġilt wisq meta tkellimt u l-onorevoli Ulfsgok ma setax tisma dak li jett, eżattament, fir rigward Svezja jenet li Greenland hija waħda mill-postijiet fejn aħna fej fejn ibdow naħdmu magħhom biex naraw x'nistgħu nagħmlu fir rigward il-materja prima. Jenet li ħadsem fl-imkien mal-gvern Svediż eh, laqa l-organizzata fiħdan il-Parlament Ewropew ippreżedut mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Iżvezja fejn tkellimna dwar inizjattivi fir-rigward il-materja prima fil-Baħar Barents. Diġà programmajt flimkien Ministru tal-Affarijiet Barranin tar-Renju ta' Zvezja żjara fl-istess Zvezja biex nara fuq il-post x'jista' jsir f'dak li għandu x'jaqsam il-materja prima. Qed nirrepeti dan l-affarijiet għaliex forsi peress li tkellim bit-Taljan kien hemm xi interpretazzjoni ma kienx preċiża jgħid il-kellim. U għalhekk nixtieq inserraħ il-sur Ulfsgok li ma nsejx il svezja Greenland kienet parti mid-Danimarka sa ftit snin ilu u issa hemm unjoni ma' Danimarka u għalhekk ma naħsibx li qegħdin wisq il-bot mill-Ewropa tagħna. Fir-rigward il-politika internazzjonali mhix intenzjoni tiegħi u nixtieq inserraħ ras il-membri minkejja li mhux preżenti, l-Onorevoli Mattias u l-Onorevoli Figueiredo, m'għandix l-ebda intenzjoni li nagħmel politiki neokoloniali fl-Afrika. Jina ġej minn pajjiż li kien l-ewwel li talab skuża lill-Afrika għall iżbali u l-affarijiet terribli li saru fi żmien kolonjali u ma naħsibx li l-Ewropa jrid ikollha politika kolonjali fl-Afrika. Anzi, l-azzjoni tiegħi fuq ftehimiet għal materja prima tfisser li trid l-involviment u sem sħiħ tal-pajjiżi Afrikani u l-azzjoni kollha ġi studjata flimkien ma' żjarat mal-Unjoni Afrikana brabta sfiqa ma' ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Afrikana propju għaliex l-Afrika ma tix titqis bħala vitma ta' kolonializmu ġdid u ma naħsibx li l-Ewropa bħalissa li qed timmira għall azzjoni neokoloniali. Fir-rigward il-suġġett li semma bosta drabi fil-prezentazzjoni tal-Onorevoli Schniebert u l-Onorevoli Lange un bat ġimisħu u kol minn Onorevoli Ek Jien nixtieq ngħid li l-Kummissjoni impenjata bisħiħ għal trasparenza tal-industrija tal-estrazzjoni u tħaffi tal-materja prima din hija standard internazzjonali meħtieġa u turi responsabilità tas-settur. Aħna saħħaħna l-appoġġ għal din l-inizjattiva u kontribwejna l-fond u zidna ħafna donaturi u ehm, appoġġajna l-arfin u teknoloġija u ħadna aktar sem fil-dan il-Kunsill. Madana kollu l-inizjattivi fija xidju fijiet u nibda bil-insemmi l-fat li minn 50 pajis mill-Fond Monetarju li għandhom ehm, hydrocarbons u rizorsi kbar eh, ftit biss minnhom huma eh, qed ikunu konformi mal-liġijiet li aħna stabilejna stess. Fir-rigward it-talba formali li flimkien mal-obbligu namlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni, flimkien ma' diskussjoni tal-Unjoni u mal-Stati membri, il-Kummissjoni flimkien mal-Parlament qed taħseb li tagħmel obbligu ta' rendikont biex jiffinanzjaw il-pajjiżi jew l-imprizi kwotati fiħdan l-Unjoni Ewropea. U skont il-riżultati tal-evalwazzjoni mbagħad inkun nistgħu nipproponu leġislazzjoni f'dan il-qasam biex bekk insaħħu l-inizjattiva tal-IT għal-trasparenza. U dan rajnieh fl-Istati Uniti bil-fejn kien hemm il-liġi Dor frank Act li semma s-sur Butikofer. Kien hemm konsultazzjoni pubbliku mill-2010, Ottubru 2010 sal-2011 u għadna qegħdin nevalwawha. Fir-rigward l-aħħar suġġett fuq il-ħazna aħna nħossu li l-provvista tal-materja prima hija kompetu tal-imprizi u r-rwol tal-awtoritajiet politiċi u istituzzjonali huwa li jiżguraw li l-kundizzjoni ta' xogħol ikunu deċenti u xirqa. Aħna tnaħdmu rabta sfiqa mal-kun l-istati membri biex bekk ikun hemm programm ta' ħażna tal-materja prima skont il-modalitajiet tiegħu, skont it-twettiq tiegħu biex bekk naslu għal programm li jista' jkun t-aspirazzjoni għal dak li hemm bħalissa għal ħazna tal-żejt. L-evalwazzjoni ta' dan rigward bdiet b'inkjesta ta' esplorazzjoni li għadha għaddejja bħalissa. Ma weġibx il-suġġetti kollha li tqajmu fih dan id-dibattitu iżda nixtieq kiku kien ikolli nitkellem għal nofsi oħra u nittama li issa nkun nista' nisma' l-sur Butikofer u sandu xi jgħid u nibqa' dispożizzjoni tagħkom biex nitkellem ras imbras jekk hemm bżonn is-suġġetti kollha għall istrateġija komunitarja fuq il-materja prima. Grazzi. Grazie, signor Commissario. Grazie, il Commissario. Issa, tweġiba ta' Sur Butikofer. Grazzi, Viċi President, kollegi. Jiena nirringrazzja minn qalbi lilkom il-koll għal kontribuzzjonijiet kollha tagħkom il-koll. Nirringrazzja wkoll lis sur Tajani, Viċi President tal-Kummissjoni għal kummenti tiegħu illum. Kif ukoll għall appoġġ illi huwa wera fejn tidħol l-idea ta' twaqif ta' network biex nittrattaw dawn l-elementi u anki l-proposti li tresqu Ovvjament huwa importanti illi aħna eh, narblu dawn is-sitwazzjonijiet eh, ta' materji primi indiġeni biex naraw fejn nistgħu intejbu l-affarijiet, fejn dawn nieħdu azzjonijiet, hemm xi joqsma sensittivi ħafna mill-aspett ekoloġiku u għalhekk dawn huma affarijiet jiġu ittrattati b'mod sensat u dan huwa importanti xi ħaġa li r-rapport jagħmilha ċara ħafna. Ma rridux nagħmlu żball u naħsbu illi f'din il-politika industrijali u fil-ħorsin tal-ekoloġija li dawn huma elementi li morru kontra xurxin u għalhekk huwa importanti illi d-DGs rilevanti jaħdmu fl-imkien. Anki il-minieri ħafna drabi naraw illi huma minieri li ilhom jaħdmu ħafna forsi hemm teknoloġija aktar avvanzata ta' li tista' teħdilhom posthom. Iżda rridu nkunu ċerti illi nirriċiklaw fejn huwa possibbli għaliex din trid issir soluzzjoni ekonomika. Pereżempju, jiena żort ehm, primpjant ta' riċiklaċ tal-batteries u jiena rajt ukoll li din hija xi ħaġa illi trid timxi flimkien mal-politika tagħna fejn naraw illi nitu dan it-tip ta' azzjoni. U importanti illi ukoll narblu politika dwar il-ħazna u jina smajt ħafna idejat differenti, kena kol ħafna kritika għal xi kummenti li kienem dwar kif għanna niproċedu b'dawn elementi iċ-ċina qed tirreferi għal pereżempju tnaqqas il-produzzjoni, allura il-ħażna trid titqis ehm, dawl ieħor. Huwa essenzjali allura illi aħna nieħdu sib dawn eh, il-kwistjonijiet eh, b'mod kaut ħafna u nagħmlu valutazzjoni kif suppost. Issa, politika esterna. Nixtieq ngħid illi eh, din mhijiex forma ta' kolonizmu ġdid għaliex inkella kieku kien hekk il-Parlament ma kienx jarraf il-prinċipju ta' sovranità f'dan